Lodwa tajba l-kulħadd il-Presidenza. Voilà, bonjour à tous, la séance est ouverte. Lodwa tajba l-kulħadd, is-sessjoni issa miftuħa, nixtieq nibda bil-inħabbar illi mill-grupp Soċjalista u Liberali tal-Parlament talba għal sensira ta' punti li se jsiru fis-sessjoni jekk ma jkunx hemm jekk ma jkunx hemm kummenti, allura nistgħu napprovaw dawn il-punti. L'ordre du jour appelle donc la déclaration du Conseil. Allora issa dikjarazzjonijiet minna tal-Konsillu Komissjoni dwar konklużjonijiet tal-laqa straordinarja tal-Konsill Kofin ta' 7 ta' settembru u fissem il-Konsill nixtieq nibda billi nagħti il-kelma il-Ministru eh, Belġjan tal-Finanzi, is-Sur Reinders. Grazzi Signora President, sempliċement biex ngħid il l-Konsill li għadu kem sar fi Brussell tal-Ekofin għamila possibli għalina biex nimxu l-qoddim fuq zewċ punti, zewċ fajs, kem adottajna kem il- il-proċeduri il-ġodda tal-budget kif ukoll kien hemm ftehim mill-intlaħaq fi trialogu bejn il-Kummissjoni u l-Kunsill ovvjament dwar it-testijiet kollha f'dak għandu x'jaqsam mas-supervizjoni tal-budgets. Imbagħad tkomplew id-dibattiti u nisperaw li namlu iktar progress f'dawn l-erba' xhur li ġejjin dwar pereżempju resolution funds dak għandu x'jaqsam mal-kontribuzzjoni tal-banek un mbagħad dwar transazzjonijiet finanzjarji dwar daw iż-żewġ punti dan huwa għadawnu metin fl-ewwel stadju fl-ewwel tajannar nkunu inkunu nistgħu eh, inniedu il-proċeduri ġodda u nitolbu lill-Stati membri biex sarrebbija ikunu taw eh, il-parametri u jkunu taw eh, l-idjat tagħhom dwar il-budgets nazzjonali tagħhom. Mbagħad inkomplu b'din il-proċedura nittamaw li nistgħu nżidu magħha miżuri oħra li għandhom x'jaqsmu ma' sanzjonijiet il prezidenza se tafas biex dawn il-miżuri jisiru u jinħadmu skont l-inizjattiva tal-Kunsil, pero jekk jista' jkun kun hemm rwol speċifiku tal-Kummissjoni li tkun responsabbli tal-affarijiet monetarji. Nixtieq għal darbohra nirringrazzja rapporters u l-membri kollha tal-Parlament li parteċipaw f'dawn l-isforzi biex insibu ftehim u konsensus għal daw it-testi. Kif ukoll il-Kummissarju Barnier u t-tim tiegħu, kif ukoll il-Presidenzi ta' qabel dik Spanjola u Svediża issa ħna għandna test u li mill-ewwel ta' jannar inkunu nistgħu inħaddmu eh, strutturi u makkinarju ta' supervizjoni finanzjari u jagħmilha possibbli għalina li nagħmlu eh, progress fil-kondizzjoni kif ukoll għal l-istruttura tal din is-supervizjoni. Din mhijiex it-tmiem dan huwa l-bidu tal-proċeduri fil-fatt, il-bidu tal-Organizzazzjoni Ewropea ġdida il-bidu ta' dibattitu twil biex għamila possibli għalina biex naprofaw sensila ta' testijiet u l-Komissarju Bernier kun jista jiprezentawomna fil-ġimat li ġejjin u aħna għanna skadenza pjuttost limitata. Kifet għanna żewġ testijiet li jħarġu għall-approvazzjoni mill laħar ekofin ta' dil-ġimma u kien hemm dibattiti fuq żewġ kwistjonijiet l ħaġa resolution funds, il-banking contribution, rridu naraw ukoll id-dibattitu tal-fondi tat-taxxa l fina minna possibli għalina biex ikollna numru tal-lini gwida biex bekk il-Komissjoni tkun tista tippreżenta iktar dettalji dwar eh, proposti speċifiċi jina żgur illi mirida tajba illi inkunu nistgħu in, eh, ikonna suċċess f'dan il-kamp fi xogħol ġejjin ikonna biex ikonna verament eh, makinarju makkinarju kif li jkollna ċerta taxxa fuq il il-banek u għatbaqanna xie kwistjoniet li jridu niftemu fuqom fil-ekofin tal-axħar tax-xar. F'dak li għandu xie samma tranzazzjoniet ta' taxxa tal-banek, id-dibattitu kien pjuttost iktar animat u ħdimna għatem kontroversja dwar dan il-dibattitu għatem mistoqsijiet li rridu eh, nindirizzaw eh, kif taħdem din it-tip ta' taxxa. Unbat il-kapacità li namlu dan fiħ dan l-Unjoni Ewropea kien hemm diskussjonijiet mal-imsieħba l-oħra ħan niġu fl-aħħar tax-xar għal biex nippreparaw għal laqgħa ta' G20 u rridu niddiskutu dan kollu mal-imsieħba l-iktar importanti tagħna e, minn kull naħa tad-dinja hemm bżonn li ksiru iktar sforzi biex nikkonvinċu lil kulħadd u hemm għażliet diffiċli li rridu naslu għalihom jekk xi darba rridu naslu biex ikollna soluzzjoni aħħarija dwar dan anka biex ikollna iktar supervizjoni fuq il-budgets nazzjonali, anka għal biex nissiltu kontra tibdil fil-klima, anka ħna bħala Belġu edin naħsbu fuq il-finanzjament ta' dan il-proċess. Grazzi ħafna. Grazzi Ministru ta' Deklist Arrija u issa il-Komissarju Barnier. Grazzi, Signora President onorevoli membri, issa jina nishtiq nitkellem dwar l-approċ tagħna fil-Kunsil tal-Ekofin u qed nitkellem fi sem Oli Ren illi ipparteċipat ukoll f'dan l-Ekofin hemm erba' punti nixtieq nitkellem dwarhom u dan is-semma mill-Ministru mil qabli erba' punti f'dan il-Kunsill Nistgħu nibdew b'wieħed mill-ewwel kwistjoni strutturali. U dan verament kien il-kamp fejn jina iktar kont attent bħala prioritajiet il-supervizjoni. Il-supervizjoni fil-fattija il-qafas. Hija l-qafas li fih danu aħna ġimma bġimma bi prodott prodott, imsieħeb bimsieħeb, inkunu nistaw niddefinixxu sistema u nitalmu mill-krizi li għaddej minna għanna bżon supervizjoni effettiva. Aħna bdejna triq għadna ma wasalniex fija lebda prodott, lebda territorju u xej musa jahrab minn sistema ta' supervizjoni intelligenti u effiċjenti. Nishtiq verament nuri l-gratitudni tijaj lejn il-Parlament u jina żgur il-Parlament ikun jista' jadotta riżoluzzjoni jiena nirringrazzja l-Onorevoli Skinner Giko u oħrajn li verament ħadmu fuq din il-kwistjoni u li ħadmu f'dan it-trialogu b'determinazzjoni. Fisem President Belġjana, eh, l-onorevoli membru ħadem b'diliġenza kbira flimkien ma' tim tijaw u kompla biex xogħol mill-presidenzi ta' qabel minn dik Spanjola u dik Svediza. Il-proposta dwar is-supervizjoni huwa riżultat ta' tal-ħidma li saret minn Jacques de la Hossier Il-Kummissjoni se taħdem b'mod diligenti ħafna biex tipprepara l-implementazzjoni ta' tlet awtoritajiet Systemic Risk Board u se jkollna ejnajdu ħajkonna torri ta' kontroll aħna nifmu li għandek sensiela ta' banek firdan l-Unjoni Ewropea illi s-sidin tagħhom huma barra mill-Unjoni. Allura aħna rridu li niffaċċjaw dawn ir-riski ir-riski li hemm u verament nixtieq nirringrazzja l-Presidenza u l-Parlament u r-Rapporters għal xogħol verament importanti li sar għallajnuna biex naslu għal l-antana. Din Dinja l-ewwel fażi, irridu nibqgħu nibnu fuq dan li diġà bdejna u jiena se nippreżenta regolament dwar id-derivattivi u dan isegwi mill-aġenziji oħra u hemm żewġ punti nixtieq inkopri f'dak li għandu x'jaqsam ma' settur finanzjarju f'dak li għandu xaqsa ma' kontribuzzjonijiet ta' taxxa u il-resolution funds dawn iżew ċafajt ma, jistaw, ma nistawx inħawdu għon fl-imkien kif diġa għal il-ministru. L-ewel <clears throat> din il-resolution fund dan huwa dibattitu li beda fil-Kunsill u nixtieq ngħid il-Parlament illi aħna u zajna e, dawrin mal-mejda biex konna ideja biex konna vizjoni dwar din il-kwistjoni. U l-ideja bażika huwa li jkollna e, kaxxa tal-odda biex nevitaw il-kriżijiet. Żewġ idejat bażiċi. Prevenzjoni dejjem hija aħjar mill-kura u dan għandu xaqsam ukoll mal-ambjent, mal-fin u mal-kriżi finanzjarja. U l-prevenzjoni hija iktar ħafna iktar importanti mill-kura. Dak li ħallas it-taxxa m'għandux ikun minn ta' qudiem. Il-banek hemm bżonn li jħallsu għal-banek. Dan huwa l-punt ta' tluq biex aħna noħolqu din il-kaxxa tal-għodda. U allura din ir-resolution fandi hija waħda mill-elementi Is-Sinjura Ferrero għamlet xi xogħol utli ħafna f'dan il-kamp. F'Ottubru jiena se nippreżenta komunikazzjoni li jibni fuq l-idejat ta' Sinjura Ferrero u idejat li ħarġu mill-Kunsil tal-Ministri. Et ngħid Ottubru illa li xaħna bdejna proċess importanti ħafna dan huwa l-proċess ta' Basil u importanti huwa importanti ħafna f'dak li għandu xesam ma' kwantità u kwalità. Qed nitkellmu fuq il-kontribuzzjonijiet minnaħa tal-banek. Irridu nikkalibraw kollox flimkien b'mod effettiv u li jkopri l kulħadd u mhux biss ma jkunx isu business as usual biex ngħid hekk dinja qed nitkellem fuq l-ekonomija u rridu nkunu żgur li dawn l-istrumenti jkunu jistgħu jaħdmu sew flimkien u li jagħtu l-frott tagħhom biex nevitaw il-kriżi u responsabiltajiet tal-banek irridu jkunu magħrufa u allura dawn jidħlu f'din ir-resolution fund. Il-Ġermanja u l-Iżvezja diġà u din is-sistema. Allura aħna għandna lan illi eh, nikkoordinaw kollox flimkien biex bekk nevitaw eh, koordinazzjoni ħażina u li ma jkunx hemm kompetizzjoni żbaljata u tassazzjoni doppja. Il-Ministru għadu kif għalinna illi qed għaddej dibattitu dwar dan u dibattitu diffiċli ħafna għax huwa dwar tassazzjoni ta' transazzjoni finanzjari illi diġan illi diġan eh, eh, issemma fil-laqa tal-G20 u naħseb li dinija ideja ġusta. Għax din is-sistema tista' tgħinna biex insibu soluzzjoni għal xi sfidi l-iktar importanti li għandna qudiemna u inħolqu dinja iktar ġusta u stabbli. U dan sissa kif tafu mhuwiex il-każ illum għandna il-sfidi dwar ikel, dwar il-klima li qegħdin niffaċċjaw u li qegħdin jafsu ħafna fuq il-pajjiżi li huma fqar. Imma aħna Għavolja din namlu eh, progress għadna ħafna l-bot minn l insibu soluzzjoni ġusta minnaħat tal-Kunsil tal-Ministri. Pero għedin naħdmu f'dan il konsil biex ninkunu nistgħu naslu għal komunikazzjoni ġdida dwar tassazzjoni tas settur tal-banek. Dan qed nimmaġinaw li ħajsir għal Ottubru. Mhux se nirrepeti dak li għal Ministru Reinder dwar l-istabilità dwar kwistjoni ta' stabilità u konverġenza dawn qed isiru task force tal-Komissjoni u l-ideja utli ħafna dwar analizi tal-budget skont il-pajis, pajis pajis. U da se joħloq eh, eh, eh, screen tar radar biex najtek Ewropew biex inkunu nafu f'dak l-għandu xasamma politika finanzjarja kull pajis il-fejnijat miexi qed isir ħafna minnaħar naħa tal-Kummissjoni u se jsir ir-rapport. Il-Ministru tkellem ukoll dwar diskussjonijiet jina se nitkellem għal fuqhom waħda u waħda mid-diskussjonijiet hija dwar l-ISCB dan se jkun għal riforma tal-governanza u trasparenza jina preparat f'Settembru eh, eh, eh, fil-laqa informali biex niprezenta rapport li huwa ta' interess għal parlament dwar regolamentazzjoni transatlantika fil ġio xin aħna maħniex weħidna. Aħna maħniex weħidna u irridu nkunu attenti ħafna, vigilanti dwar dak li jeżist, differenzi li jeżistu bejn dak li qed isir minnaħa tal-amministrazzjoni ta' Obama u dak li qed isir f'dan il-pajjiż allura fil-Unjoni Ewropea. Allura aħna rridu noqogħdu bil fuq mejda biex niddiskutu flimkien qed isir fuq naħa l-oħra tal-Atlantiku u biex naraw jekk jistax ikollna l-istess metodi bl-istess sanijiet. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Kommissarju. u dil-kelma l-kellima fissam il-gruppi politiċi. L-ewwel is-Sinjura Vortman Kolla, żewġ minuti. Eh, Grazzi ħafna, Sinjura President, fissam il-PPE. Nixtieq ngħid li aħna sodisfatta ħafna bil bil li ntlaħaq fuq il-supervizjoni tal-Banek Ewropej. Din hija xi ħaġa importanti ħafna għaliex ħafna mill-Istati membri kienu qegħdin joqogħdu lura Iżda grazzi għal kommissarju li ħadem biħġaru u grazzi għal presidenza rnaxxina niksbu dan ir-riżultat siwi. Huwa riżultat tajjeb ħafna għaliex qegħdin nieħdu żewġ pass importanti ħafna sabiex bekk insaħħu il-supervizjoni finanzjarja fiħdan l-Ewropa. Fl-Ecofin kien hemm ħafna tipi ta' taxxi bankarji li ġew diskussi biex bekk nagħtu kontribut għall impatt tal-kriżi. Aħna nixtiequ li nagħmlu xi ħaġa fil-20 f'dak il-kuntest. Iżda ma tantx intlaħaq progress u għalek fil-PPE naqblu li jekk ma nkunux ta' suċċess li konna rwol mexxej u tassew għandna jkollna dan ir-rwol mexxej mhux ser n-ridu konna rwol mexxej anke biex konna din id-dazju bankarja Hemm ċertu stati membri li diġà din fil-proċess li jintroduċu taxxa bħal din li hija teddida għas-suq uniku u għalhekk Kummissarju Barnier nixtieq li inti tuża dritt tal-inizjattiva tiegħek tużaħ bisħieħ biex bekk tkun tista' taħdem koordinazzjoni u tkun tista' tagħmel taxxa koordinata bankarja fl-Ewropa. Inti tkun tista' serraħ fuq l-appoġġ tal-Parlament jekk tieħu inizjattiva bħal din. Issa, fir rigward il-taxxa ta' tranzazzjonijiet finanzjari, din hija xi ħaġa fejn tassew tittaħdem biħġarek sabiex bekk tkun tista' tiddaħħal aktar frol prominenti fl-aġenda tal-G20. Iżda jiena kontra li l-Ewropa jkollha rwol waħedha f'dan il-proċess aħna qed niġu mġela donna biex ikonna din it-taxxa fl-Ewropa, iżda ovvjament mbagħad ikun hemm evażjoni tal-Ewropa bħala riżultat ta' dan, u għalhekk naħseb li rridu ndaħluha fil-kuntest tal-G20. Grazzi, issa sur Udo Bullman għal minuta u nofs. President, Komissarju, nifraħlek għal l-qafas strutturali l-Parlament għamel ħafna xogħol inti ent u għalhekk il-ħanna qbil tajjeb, riżultat tajjeb. Sfortunatament nixtieq ngħid li rridu naħsbu dwar il-kompeti ġodda foqsma oħrajn fejn għadna lura ħafna mill niksbu riżultati. Pereżempju fuq l-fondi alternattivi, fuq il-managers għadna lura ħafna u għalhekk nappella li żewġ naħat il-Kunsill u l-Kummissjoni il Ejja nimxu l-qoddim għaliex minar moviment minnħata kon musa jkun regolament siwi. Għanna bżon liġi indaqs għal kulħadd għal managers dawk li din barra l-Unjoni Ewropea wkoll li jridu jkunu soġġetti għall-istess Ewropej l-istess regoli tagħna Ewropej għalix inkella jkun hemm żvantaġġi Ewropej. Aħna ma rridux inxeklu ferat sħaħ iżda minar titjib deċiżivi Missa nimxu l-qoddim, irridu naraw min huwa il-ħati u noqodu attenti li nraznuħ, għalix inkella ħajkomplu eh, kisru l-kumpaniji. Ma nistawx noqodu wieħed kontra liħor hawnhekk fil-Parlament, għalix inkellek ma jkunx regolament komuni, ħadd ma nkunu jaf kif jekk aħna ċedejniex fir rigward dawk li għamlu pressjoni jew le. U għalhekk ma naqbilx fuq il mhux se ngħid li ma naqbilx kompletament mal-PPE, aħna jistennu għandna ċittadini n-natu t u ma nistgħux ngħidu li ma nagħmlu xejn fil-20, anzi rridu azzjoni fl ewropa u rrid ikonna pass deċiżiv ma' ċittadini Ewropej nieħdu dawn il-miżuri, nimplementawhom u nżommu dan f'moħħna meta jkun hemm in-negozjati. Għandna bżonn tweġiba Ewropea. Grazzi, Sur Bullman, issa Signora Gular dal minuta u nofs. Grazzi, Signora President. Grazzi lill kommissjoni u l-Presidenza Belġana tal-li poġġit fil-kontest il-supervizjoni. Nishtiq nisħaq li settembru li għadda il-PPE saħa li minkejja li kienem regolamentazzjoni fil żmien il-krizi minnaħa tal-Istati membri kienem kull tip ta' klawzuli ta' salvagwardja li ddaħlu u biex bekk l-autoritajiet Ewropej ma setawx jaġixxu mingħajr ma jkunem autorizzazzjoni intergovernativa. Iżda bħalma għal il-rapporter fuq il-riskju sistemiku u Surbanier semma, da, dwa, semma torre ta' kontrollu l-screen ta' Raider hemm il-pilota u l-pilota huwa l-President tal-Bank Ċentrali Ewropew, ma nix ninsoħdan. Jiena sodisfat ħafna b'dan ix-xogħol u nittama li namlu aktar xogħol fuq l-entitajiet pan-Ewropej. U l-erba partijiet interessati qegħdin jaħdmu flimkien fuq dawn l-entitajiet kif ukoll fuq l-agencies tar-rating u jina ċert li l-Kummissjoni ħad ikkonsidra dan aktar il qoddim Hemm xogħol diffiċli qudiemna, xogħol doppju, regolamentazzjoni u supervizjoni, aħna sodisfatti b'din il-koordinazzjoni vaga, iżda nafu li mhix biżejjed. Grazie ħafna nis-Sinjura Gullard, kien hemm ħafna Vokabolarju Belġan u issa ngħaddi l-kelma lis-Sur Gigol dal żewġ minuti u nofs. L-ewwel nett, dan kien mument importanti ħafna l-Ewropa li donna kien naqbil fuq supervizjoni, ksibna ħafna flimkien, nirringrazzja l-Presidenza Belġana, l-Kummissjoni, l-Bsur Barnier, l-kollegi mill-gruppi politiċi differenti, aħna ħamilna pass il-qoddim importanti akkużajna dawk li kienu qed jiktbu li l-Ewropa li mhux kapaċi tagħmel progress, issa rridu nimxu l qudiem għandna regoli għandna bżonn regoli b'saħħitna iżda qegħdin fil-modija tajba. Fir-rigward l-intervent, sorveljenza u l-Ekofin għamilna xogħol importanti ħafna, nirringrazzja l-Ekofin, ħriġna proposti importanti ħafna u issa qed nistennew aktar proposti fil-qasam tal-koordinazzjoni makroekonomika. Dan huwa importanti ħafna minħabba l-kriżi Issa nixtieq nitkellem dwar id-dibattitu fuq it-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji. Mill-punt di vista tal-Kommissjoni rajna li kien hemm ħafna ilħna jgħidu affarijiet differenti. Minnaħa għandek sur Barnier u sur Barrosa jappoġġaw din l-idea tal-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji, imbagħad mill-banda l-oħra għandek oħrajn li qegħdin kontra. Nitlobkom taġixxu bħala kulleġġ ta' kummissarju bleħen wieħed, vuċi waħda. Mhux xieraq li sur Ximiter joħroġ b'rapport li ikun mimli b'riżultati li m'għandhomx evidenza xjentifika. U dan ilu għaddejja l-bosta snin. Kien hemm studju mill-Istitut Burgle li imur kontra kompletament l-argamenti ta' Sur Ximiter. Kien hemm kritika mill-pennaħa tal-Parlament ukoll dan il-kollega u għalhekk dan kompla jqanqal id-dibattitu. Għalhekk nitolbu jerġa' jagħmel xogħlu bir-reqqa għaliex L-istqarrijiet tiegħu kollha jridu jiġu reveduti u dan ħajwassal għal proposta nittamaw min-naħa tal-Kummissjoni u għalhekk irid ikun hemm inizjattiva. tkun inizjattiva jew tkun sempliċement studju, dan ma jkunx biżejjed. U xi oħra nixtieq ngħid hija dwar id-deċiżjoni tal-Kunsill li issa bażikament ħa tiddaħħal Min-naħa tal-donna jissa ġit mill-presidenza franċiża fil-G20 u nixtieq nfakkar il-tlet presidenzi ta' wara. Nafu x'ġara dan huwa membru Spanja hija membru tal-grupp Euro u għalek irid ikun hemm aktar koerenza bejn il-pożizzjoni tas-soċjalisti u l-pożizzjoni soċjalista ta' Spanja u l pozizjoni ta' Spanja fil-Kunsill. U nittama li minnaħa tal-Parlament u hemm aktar ċarezza minnaħa tal-PPE fuq il-pożizzjoni tagħhom. Intom issa għadkom kemm għattu xi kummenti kritiċi, iżda ħafna membri tal-PPE mbagħad huma favur din it-taxxa ta' tranzazzjoni finanzjarji. Ma naħsibx li qed titkellem fisem il-maġġoranza tal-grupp PPE. Għandna bżonn azzjoni konġunta għaliex inkella ħanet il-fiduċja tal-ċittadini tagħna minna ħanna pakketta ta' frankar iżda mbagħad għandna flejjes oħrajn għal dawk li diġà jagħmlu profitt fl-Ewropa. Issa Sinjura Swinburne. Għal minuta u nofs. Grazzi, nishtiq nibda billi nifraħ l presidenza Belġana fuq il-ħiliet ta' negozjati tagħhom u l-tim ta' Sur Banjer tal-li sabu soluzzjoni għas supervizjoni. Nishtiq nsemmi xi wħud mill-kwistjonijiet pal pereżempju tranzazzjonijiet finanzjari fil-bira fl-Ekofin. Staqt, xtaqt li jkun hemm ħafna stħarriġ fl-istudji U dan din il-ġemma rajna propju hekk l fin għamil dan ix-xogħol. Flok leġiżlazzjoni ta' malajr malajr kien hemm kontributi li kienu bbażati fuq ċifri u fatti, eżempju ċar ta' regolamenti fil-prattika u tajbin. Madana kollu nixtieq insemmi żbalji, żballi sta jsir li kunem iktar minn eċess eh, ta' 70% tal-taxxa ta' tranzazzjonijiet finanzjarji u jkun ħażin li ngħidu li dan jista' jiġi implementat fuq il-livell Ewropew u din it-taxxa ta' tranzazzjonijiet finanzjarja l-FTT mhix daqshekk popolari. Il-banek u l-intermedjari ma jkunux iridu jħallsu għal din it-taxxa. Min ħajħallas il-pensjonanti li ħajspiċċaw ħallsu u jerfaw il-pis ta' din it-taxxa ta' tranzazzjonijiet finanzjarji. U għalhekk irridu narfu il-limitazzjonijiet tal-FTT sempliċi u sempliċistika. U għalhekk irridu soluzzjoni ċara ta' pereżempju t-taxxa li ġiet eh, suġġerita min-naħa tal-IMF. Irridu nsejħu biex ikun hemm affarijiet li ma jmurux kontra dak li jridu ċittadini. Irridu nagħtu ħarsal bħal lejdan li din tkun opportunità biex insaħħu l-istati membri u l-finanzi pubbliċi tagħhom li diġà qegħdin dajjef u nerġgħu intuhom il-flejjes u namlu tajjeb għal banek li diġà ġew salvati minħabba ġestjoni minħabba kriżi fil-ġestjoni. Issa s-sur portax għal minuta u nofs. Grazzi, President. L-Ekofin n naxilu joħloq semestru Ewropew u B'dan il-mod prova li jkun hemm koerenza bejn il-politiki ekonomiċi Ewropej u l-politiki tal-budget nazzjonali. Issa nistaqsi jekk l-ekofin ix il-prinċipju ta' demokrazija għaliex jiena favur l-prinċipju ta' koordinazzjoni iżda imbagħad għala din il-koordinament seħbis fil-qafas tal-zamma tad deficit u mux fil fitkattir tal-impiegi. Aħna rridu li l-budget, l-kumitat tal-budget ma jikomplix grava l-problemi. U għalek ma naċċettax li l-Europa tiddeċidi li blima mod l-istati membri jistaw eh, jaharbu mill-impenni li diġaħadu fil-definizzjoni tal-budget din hija waħda mill-prerogattivi tal-entitajiet tal nazzjonali dak li deċida l-Ekofin mhux eh, xi ħaġa preliminari iżda huwa rikonoxximent tal-linji gwida makroekonomiċi nazzjonali. Il-Ministru qal li mhux nqogħdu nitlu fid-dettall tal-linji gwida grazzi għal ġenerożità tiegħek. Il-problema hija li l-linji gwida huma huma meqjusa komuni minn 27 eh, gvernijiet li ħadejjem ħajqogħdu isusu wara l-Griegi biex jgħidulhom kif għandhom jaħdmu u kif għandhom joperaw fil-kamp tal-budget. U dejjem ħajkun hemm dawn it-tilwimiet bejn il-gvernijiet nazzjonali, il-parlamenti nazzjonali ma jistgħux ikollhom dawn eh, dritt li jiġi mċaħħad fir-rigward il-budget. Grazzi l sur issa Hans Peter Martin għal minuta u nofs. Komissarju, nishtiq naddilek kumpliment. Sar ċar issa li tixtieq tikseb xi ħaġa iżda int ħajkun dak il-permess li dan tiksbu din xi xaħġa, issa t-istiskrivinna proċess li turi l-impenn sħiħ tiegħek iżda għandek tkun trasparenti maċ-ċittadini titkun trasparenti ma' ċittadini sa tale punt li eh, tkun tista' tiddeskrivi anke l-affarijiet li jkunu se qed jiżgarraw. U kif nistgħu nagħmlu nibqgħu ngħidu li s-supervizjoni bankarja fil-Istati Uniti hija iktar kritika u iktar stretta meta mqabla ma' dak li tipprova tikseb. Aħna neħtieġu tweġibiet ċari għall kwistjoni ta' kif tixtieq titratti l-problema ta' shadow banks. Għaliex aħna rridu nħarsu lejn l-ekwita u naf li hemm bosta dettalji. Iżda rridu niżguraw li ma jerġax ikun hemm staġnar u kriżi bħal din li terġa' titfaċċa. X'nistgħu nagħmlu għal din il-problema li jkunu kbar wis dawn l-entitajiet li ma jistgħux ifallu donnom? jekk ikun hemm problema bank partikolari nerġgħu nispiċċaw nkunu fl-istess kategorija tal-Greċja u għalhekk kif ħadd tagħmel biex l-Awstrija ma it-tieni Greċja tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi Sur Martin, nista' ngħaddu għal Sur Gozes għal żewġ minuti. Sir, d'abord je voudrais President Kummissjoni naqat ma dawk li qalu li aħna ma ksibniex riżultat tajjeb. Il-Parlament mhux jataw għal xejn. Aħna kien riżoluzzjoni f'Diċembru li tgħid mingħand erba' grupp li tgħid li għandna bżonn ta' iktar supervizjoni u issa naħseb li ksibna soluzzjoni tajba. Kummissjoni ħadmet ħafna U jiena grat għax program li prezenta Sur Barnier. Għanna dan il ftejn U issa fl-aħħar fil-qasam tal-finanzi għanna iktar kredibilità. Kredibilità fir-rigward tat-ċittadini tagħna huma qed isaqsuna x'qed tagħmel l-Ewropa, x'inhuma r-riżultati tanġibbli ħanetna li ser naħsbu dwarha ser ikonna trialogi u laqat iżda huma r-riżultati. Imma ukoll kredibilità fir-rigward tal-imsieħba internazzjonali tagħna, mod partikolari l-Istati Uniti. Jien tkellimt ma' rappreżentanti mm, finanzjarji eh, mill-Istati Uniti u għandhom xi tħassib dwar l-Ewropa għaliex huma jaħsbu li hemm ħafna inċertezza legali. Hemm ħafna klawżoli ta' reviżjoni, klawżoli ta' safeguard u xejn ma u solidu m'għandu bażi soda. Deċiżjoni għandu tkun deċiżiva, ovvjament tista' tiġi emendata, però ma nistgħux nagħtu l-impressjoni li xi tliet snin oħra ser nibdlu kollox. President, Ministru, jekk iġabkom fismi, Provaw li hemm trialogu ma' Sur Barnier fuq uh, l-Alternative Funds Regulation irridu nsibu soluzzjoni malajr Naf li l-Presidenza Belġana hija impenjata ħafna f'dan ir-rigward u fil-ġimgħat li ġejjin iridu nilħu ftehim biex bekk il-darba li ġejja intom tatuna rapport dwar l-ECOFIN tgħidulna li aħna lħaqna ftehim fuq dawn il-fondi alternattivi. Naf li intom se żommu kemtkom u naf li ser tieħdu l-passi meħtieġa biex insibu din is-soluzzjoni. Grazzi Sur Gozet ngħaddu għas-Sinjura Podimata minuta u nofs. Ti simfonija ja ena. President, President fil-Komissjoni, eh, President tal-Konsil, dawn huma passi kruċali ħafna għal approċċ ġdid fir rigward tal-governanza ekonomika. Hawnhekk qegħdin niffaċċjaw sitwazzjoni li hija xi ftit diffiċli. Irridu Nodu attenti għaliex għandna bżonn ta' modell ekonomiku ġdid li permettilna li nsibu risposti għal domandi taċ ċittadini huma jridu li jkun hemm iktar xogħlijiet, jridu li jkun hemm ġustizzja, jrid ikun hemm eh, disciplina budġetarja minnaħa minnaħa l-oħra jrid ikun hemm tħul biżejjed għall istati biex bekk xogħlijiet ikun jistgħu jiġu jinħolqu, ikun hemm investiment pubbliku privat u jridu nassiguraw ukoll li jkun hemm bilanċ tajjeb biex innaqsu differenzi eh, ta' svilupp ekonomiku bejn l-istati membri li waslu għan inugwaljanzi u zbilanċi. Aħna għanna bżon redistribuzzjoni, model ta' redistribuzzjoni aħjar biex bekk il ġiti ikun jista' jiġi mqassam aħjar. Taxxa fuq il-transazzjonijiet finanzjarji għandha rwol importanti hawnhekk u l-Ewropa għandha tkun fuq dimnet f'dan il-qasam. Diġà għamlitu dan fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima ikkommettiet ruħa li se tiġret il-bidla fil-klima u hija fuq qudiem net f'dan u naħseb li qed tagħmel xi differenzi wkoll fuq livell internazzjonali dwar dawn id-dati. Grazzi, nadu għas-sur Rod. Grazzi nixtieq nirringrazzja u nappoġġja lill kummissjon lill-Kunsill għal xogħol eċċellenti fis-settur finanzjarju. Iżda hemm xi kwistjonijiet. Aħna nappoġġjaw introduzzjoni ta' livell ta' stabilità koordinat u font ukoll iżda fir-rigward tal-FTT aħna qegħdin nittrattaw taxxa aktar komplessa. Din bħala minimu għandha tkun globali biex nevitaw l-evażjoni tat-taxxa u wkoll taxxa fuq eh, transazzjonijiet oħrajn jekk ma tkunx viabli jista' jkun li l-swieq isir ħafna iktar volatili minħabba fek. Għandi xi domandi dwar dawn it-taxxi. Jekk lan huwa li jiġġeneraw eh, il-flus għal għanijiet stajbin, allura flima fond ser dawnu min għandu mbagħad ir responsabilita li qassam il-flus. U għal taxxa li għandha għan speċifiku meta meta se nindunaw jekk għandix biżejjed flus. U l-aħħar domanda hija min se jiġbor dawn it-taxxi, l-Istati jew l-Unjoni Ewropea. Jekk hija l-Unjoni Ewropea l-Unjoni Ewropea l-bot ta' sekk il-bot miċ-ċittadini tagħha, kif ser nipprevjenu li jkun hemm taxxi li qegħdin dejjem jiżdiedu? fid-dinja reali jisu xejn mu biżejjed fir rigward meta niġu għal politiċi li dejjem irridu ħafna ħafna iktar flus. Grazzi. Grazzi, is-sur Rod, is-sur Epping, għal żewġ minuti. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Reinders jien m'għandix problema bil-levis iżda jiena qed naħseb kif din ser taħdem fil-prattika isa xi karza tal-linja din kulħadd irid jitla imma mbagħad mhux kulħadd irid imur fl-istess direzzjoni u dan huwa eżempju ta' idea ħażina. Araw x'ġara bit-Tobin Tax. Bażikament dak li qed tagħmel huwa li xekkel il-kapital. Allura, domanda hi x'se nagħmlu bitħul. Se nużawh għal lawn resources tal-Unjoni Ewropea? Hemm varji opinjonijiet Jiena naħseb allura li aħjar inħallu l-affarijiet kif huma. Intqal il-bira li irridu namlu pressjoni fuq ehm, l-Unjoni Ewropea dwar din it-taxxa ta' transazzjonijiet finanzjarji. Naħseb li għandu jkun hemm inizjattiva Ewropea Eh, kontra din għaliex iċ-ċittadini ser jkollha meħalsu għal dan. Grazzi ħafna s-sur kara sal żewġ minuti. Komissarju President, hemm ħames punti li nixtieq nsemmi. L-ewwel nett jiena jiddispjaċini li laqgħa daqshekk importanti tal-Ecofin bħal dak li seħ il-bira seħ waqt li l-Kummissjoni, il-President tal-Kummissjoni kienet jitkellem jagħmel diskors dwar l-istat tal-Unjoni Ewropea. Issa. Punti allura importanti fl-Unjoni Ewropea għandhom jiġu ikkoordinati, jridu nitkellmu flimkien, niddialogaw flimkien. Għal naħstant jiena naħseb li dawn iż-żewġ laqat li kienu għedin isiru fl-istess ħin xeklu l għanijiet ta' żewġ laqat infushom. Allura, id-deċiżjoni li ħal parlament f'Lulju il-progress li sar waqt is-sajf kieku dan ma kienx jiġri. Mingħajr id-deċiżjoni tagħna f'Lulju il-President tal-Bank Ċentrali ma kienx jirnexxielu jwassal ir-riżultati li jirnexxielu jikseb għal daqstant importanti li kulħadd jaġixxi flimkien Tlet punt. Dwar il-budget, dibattitu tal-budget, rridu nindunaw li jekk aħna qed nitkellmu dwar kwistjonijiet ekonomiċi, huwa biss possibbli li naħdmu għal anijiet soċjali u nippruvaw u kol namlu laffariet iktar sempliċi mill-li noqogħdu nikkoordinaw il-budgets. Nitkelmu kol dwar id dati tal-banek għanijiet Ewropej. Dawn ser jgħinuna namlu progress. Il-ħames punt, jekk nitkellmu dwar l-FTT, hemm min huwa favur ta' din it-taxxa, il-President tal-Kunsill, il-Presidenza tal-Kunsill qalu li jenna ħafna żmien diskutu dan, jenna nsaqsu ħafna domandi, kem il-G20, l-Istati Membri, eccetera Aħna sempliċement irridu risposta għal x'tip ta' miżuri, x'kriterji ser jittieħdu u inkella għalfejn ser nkomplu naħdmu fuq dan e, il-proġett. Irridu nkomplu nidjalogaw. Grazzi. Is-Sinjura Ferreira. Grazzi. Grazzi President, Presidenta tal-Kunsill, Kummissarju. Il-semester Ewropew ġie diskuss il-bira fl-Ekofin. Naħseb li din hija xaġa pożittiva iżda huwa biss parti mir-realtà. Huwa neċessarju li t tkabbir u l-impjiegi jiġu meqjusa bħala kwistjonijiet importanti fl-imkien għal patta tkabbir u stabilita. Irridu naraw il-kwistjoni ta' dejn sovran u obbligazzjonijiet oħrajn li l-istati membri għandhom meta ikunu qed jaħdmu flimkien f'żona monetarja. Irridu ma rridux naċċettaw din l-idea perikoluża ta' sanzjonijiet u jiena nitlob lill-Kummissjoni biex tipprova ssib l-aħjar tri hawnhekk Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd għax-xogħol li sar fuq l-arkitettura tas supervizjoni finanzjarja, nirringrazzja s Sur Barnier mod partikolari flimkien mal-Parlament kollu u flimkien mal-Parlament mal-Presidenza Belġana li rnexxilhom jiksbu riżultat tajjeb. U jiena naħseb li dan jiddefendi ħafna l-interess taċ-ċittadini Ewropej. Issa aħna għandna bżonn ta' aġenda irridu nużaw l-istess metodoloġija l-kwistjonijiet kollha fuq l-aġenda Jina nishtiq najt li l-Kommissjoni li nispera sinċerament li fir rigward ta' rezoluzzjoni tal-krizi bankarja u riski sistemiċi ma' banek transkonfinali jina naħseb li rridu nanalizzaw dimensjoni Ewropea ta' dawn il-kwistjonijiet u fl-aħħar kummissarju u importanti ħafna li nanalizzaw l-aġenda tagħna għal laqgħa tal-G20 u jekk aħna ma rridux inċedu din il-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-ġlieda kontra tax havens u jekk irridu li l-kontributi tal-banek jibqgħu jaħdmu allura irridu nagħmlu xi ħaġa għas-settur tal-banek. Grazzi ħafna tieti President, Speċalek il-ħin ta' tal-diskussjoni tiegħek, eh, Signora Ford. Grazzi jiena nilqal fejm tal-arkitettura supervizorja u jiena naf li kollegi tiegħi ma nixilhomx jilħu ftehim. Ma kienx faċli biex jilħu ftehim, kien hemm Eh, protezzjoni ta' swieq minn riski transkonfinali u kol provajna nżom responsabilitajiet tal-gvernijiet tal nazjonali. Kummissjoni diskrivit din mod tajab ħafna bħala l-ewwel pass u jiena nħares il-qudiem biex naħdem flimkien magħhom biex nassigura li il-passi l-oħra meħdieġa ma jxekklux dak il-bilanċ delikat li l-ħaqna. L-istati membri irdu jiftemu internazzjonalment iżda m'għandhomx imbagħad jifallu milli jimplementawhom domestikament. Allura rridu noqogħdu attenti li jinsegwu regoli internazzjonali. Waqt id-dibattitu ħafna mill-kollegi tiegħi qalu li kien importanti li l-kap tal isrb kien il ukoll il-kap tal-Bank Ċentrali. Aħna edna li ħanisimaw l-opinjoni tiegħu. Il-bieraħ huwa qal il-Kunsil dwar ir-riski tal-Financial Transaction Tax u għalinna li dan jista' jkun ta' diżastru għall ewropa Għaldaqstant ejjew noqogħdu attenti li aħna bħala politiċi nżommu mal-weda tagħna u nisimgħu minn dan il-persuna li aħna dnilu li se nisimgħu u nsegwuh grazzi. Grazzi ħafna is-Sinjura Okoni għal żewġ minuti. Grazzi, grazzi Sinjura President, Ministru, Kummissarju, kollegi. Kif qalu l-kollegi tiegħi, is-Sur Gozes għadu kemm qal li l-biraħ kena dibattitu fuq l-istat tal-Unjoni Ewropea u għanna bżon ta' Ewropa aħjar biex bekk nkunu nistaw nikrew iktar xogħlijiet u nkunu nistaw nirregolaw is-swieq u innaqsu l-inugwaljanzi. Fil-fatt dan huwa dak li qal is-Sur Joseph Dole Jiena naħseb li fl-aħħar l-istati membri femu li fir rigward ta' kwistjonijiet ekonomiċi u budgetari rridu nkunu ċari ħafna, rridu nkunu wkoll responsabbli. U protezzjonizmu fuq livell nazzjonali ma jwassalna għal-imkien. Irridu ħafna iktar supervizjoni finanzjarja fuq livell Ewropew. U wkoll il-ftehim mal-Kunsill dwar l-arkitettura supervizorja li ser nivutaw fuqha fit-tieni sessjoni, fis-sessjoni li jmiss hija aħbar tajba. Fir-rigward tas-supervizjoni tas sistema finanzjar dak li għandna bżonn hawnhekk huwa koordinazzjoni tajba tal-politiċi, budġetarji u ekonomiċi. Aħna rridu nikrejaw federalizmu tal-budget u wkoll federalizmu ekonomiku jidher li qed naqblu fuq il-politika monetarja u rridu approċċ Ewropew u rridu wkoll approċċ nazzjonali għal politika tal-budget dan ma jagħmilx sens. L-Istati membri allura ser ikollhom jippreżentaw guidelines budgetarji qabel is-sajf, però fil-prattika naħseb li kun ħafna iktar importanti li regoli jiġu segwiti u nispera li ma tkunx biss formalità iżda twassalna wkoll għal approċċ aħjar lejn politika ekonomika, politika industrijali u wkoll politika soċjali. U jiena jiddispjaċini li membri parlamentari nazzjonali u wkoll uh, membri parlamentari Ewropej mhomx involuti biss din il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika. Għaldaqstant, il-Presidenta tal-Kunsill qed nitlobkom bħala rappreżentanti tal-Awtorità Budġetarja tal parlamenti kellhom rwol essenzjali fil-kreazzjoni ta' politika ekonomika Ewropea. Din hija kwistjoni ta' leġitimità fuq livell Ewropew. Grazzi. Sanchez. Grazzi, wissa Sur Sanchez presedu għal minuta u nofs. U jekk joġbok irrispettaw il-ħin ta'kom, Sinjura. <clears throat> Nixtieq nifraħ il-Kunsill għal din id-deċiżjoni unanima f'dak għandu jsemma supervizjoni konġunta bejn il-Kummissjoni u l-Kunsill. Din ilna naħdmu ħafna fuq għamma l-Presidenza Belġjana u konna din u il-ħidma tagħna e, bċertu determinazzjoni u din hija tajba f'dak għandu jżasam mal-integrazzjoni. Allura tajjeb li xira li kolna li f'dan l-erba xhur sam il-bidu tas-sena id-dieħla di tkun f'posta. Imma mhux di biex ikolna e, skadenza, ma rrid ikolna governanza finanzjarja tajba, għanna bżonn immobilizzaw il-kapacitajiet u tkabbir u nibnu unjoni li tkun waħda li għanna bżonn, waħda soċjali u finanzjarja biex ikollna prevenzjoni tal-kriżi hemm bżonn li tkun b'saħħitha u li tkun skont it kabbir ekonomiku li titkellem ukoll dwar id-distorzjonijiet u l-problemi li jkun hemm fis-suq intern. Għandna bżonn ukoll ta' koordinazzjoni intern biex aħna nwettqu dan. U għandna bżonn ukoll l-għajnuna tal-ġioxin għand nistennew il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni illi se titkellem dwar din il-kwistjoni dwar it-tassazzjoni ta' transazzjonijiet finanzjarji. U din hija xi ħaġa li tista' tagħtina riżorsi ġodda u li tista' tgħinna biex nilqaw il-lanijiet tal-millenju. Grazzi. Grazzi. U issa sur Skinner għal minuta u nofs. Grazzi, ċer. Grazzi Komissarju Banier tal appoġġ tiegħek dwar dan il-pakket ta' supervizjoni. Dan isu jisna qegħdin nippruvaw eh, naddu nagħmlu xi ħaġa li hija impossibbli. U import naħsbu li ċerti miżuri ħajkunu iktar għaddej jaddu maġġel jien nixtieq naqbel bil-progress li diġa ġi reġistrata volja hemm ċerti problemi l-Europa mhux l-Eurozone biss hemm bżonn li kollha e, e, e, mhux biss salvagwardji imma li tkun tista' timxi l qudiem u irridu nevitaw illi jkollna mekkaniżmu li jfixkel l-Unjoni biex timxi l qudiem Dak kien rix sama standards globali l-Unjoni Ewropea hija importanti ħafna. l problema hi li jekk dawn l-standards ikunu li jieqfu bisma l-Unjoni u għalhekk jiena kuntent ir-rimarki tal-Kummissarju Barnier biex l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti jipoġġu bil-qeda fuq mejda waħda biex jiftemu bejniethom. L-uffiċċju tiegħi diġà għamel studju bħal dan u aħna kuntenti li aħna naqblu miegħek Kummissarju f'dan il idea tiegħek u forsi ninsaqsi fejn ninsabu f'dak li għandu xaqsam ma l-ola livell ta' dialogu transatlantiku fej nistennew li morru fil-futur. Emma fajt li waħna wieħed ma nistgħux insolvu. Grazzi ħafna sur Skinner u bissa l-kelma li sur Wang Kok għal minuta u nofs. Eżies kollegi, il-Kunsill tal-Ekofin tal-Biraħ approva l-prinċipi ta' semestru Ewropej, Ewropew jiena kuntent li sar progress dan ir-rigward imma li nikkoordinaw il-budgets u għammot imma li aħna npoġġuhom fis-seħħ u hija jaħa ġoħra. Irid la il-kura l-austerit għall-austerita hija domma, hija ħaġa ta' bil-fors mal-Unjoni Ewropea. Spanja u l-Irlanda kull ma jmur din jidħlu fiktar inkwiet finanzjarju u dan juri li l-kura ta' austerita hija ir-raġuni għaliex waqafna mitkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. U din hija wkoll kol tfixkel ir-rati ta' tkabbir fil-Ġermanja u situazzjoni iktar tkun iktar eh, perikoluża u negattiva. Naħseb dini dan huwa pass irresponsabbli u qed nitkellmu hawnhekk fuq iktar kontribuzzjoni fuq il-budgets nazzjonali. Zewċ miljoni u nofs diġa sem eh, i-protestaw dwar dan fuq toroq ta' Franza l-bieraħ Allura tajjeb li aħna namlu mill-aħjar biex aħna inżommu ċerta paċi mal-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward. Jekk aħna nibqgħu sejrin hekk b'dan ix-xettiċiżmu, ix-xettiċiżmu kontra l-Unjoni Ewropea se jiżdied kull majmur. jmur. Allura tajjeb li aħna insaħħu l-pakket ta' tkabbir ekonomiku. Grazzi, Is-Sur Wankok u issa nibdew bil-proċedura KHDI. Jekk tito Is-Sur Mitra suwa l-ewwel wieħed biex jitkellem għal minuta. Jina nifirħilkom dwar dan il-kompromessi li sar dwar il-sistema ta' supervizjoni fil-fatt swi Ewropej għandhom bżonn ta' ċertu mekkanizmu ta' dan it-tip U infakka speċjalment fuq il-rwol importanti tal-Bank Ċentrali Ewropew li jimxi favur is-sigurtà tagħna jekk f'dan is-sistema l-Bank Ċentrali jgħina nimxu l-qoddim u f'dak għandu jisemma ottimizmu fil-futur. Mbagħad wara is-semestru Ewropew naħseb li din dan huwa pass il-qoddim. Fil-fatt aħna qed nieħdu ħsieb il-koordinament tal-politika li jsiru tal-budgets u mhux neċessarjament tat-taxxi. U allura jkun importanti ħafna il-rapporti il finanzjari għaliex il-pajjiżi membri u l-gvernijiet tagħhom li adottaw deċiżjonijiet f'dak li għandu x'jaqsam mal-liġijiet finanzjari biex innaqsu id-deficits mhumiex waħidhom mhumiex iżolati Grazzi u wissa l-kellim li jmissa l-minuta. Grazzi ħafna, eżis kollegi, u għal-patta stabilta u tkabbir li għandu jkun il-format immanka il model soċjali li għandu jikber dan huwa fattur importanti fl-Unjoni Ewropea u dan madux sostenibli. Fil-bidu ħsibna li huwa lan tal-tkabbir ekonomiku ma dan falla biex l-aspettativi tagħna eh, jitlu fis-seħ għandna l-10% ta' ċittadini Ewropej li huma qiegħda u aħna rridu nixprunaw it-kabbir ekonomiku u sorveljanza mikroekonomika matul l-Unjoni Ewropea hija taħt ħtiġa kbira, speċjalment peress li dawn huma relatati miqrib mal-munita unika Umbat dwar sorveljanza ta' mikroekonomija permezz ta' e, autoritajiet Ewropej u riski u magni ta' riski oħra. Jina kontenta wkoll bil-programm li għanna għas-semestru Ewropew. Il-kellim għal imis President, jina sebi deċiżjoni tal-biraħ mhumiex aċċettabbli meta niġu għal spekulaturi u li kollom eh, kollom idom eh, libera biex jaħdmu u ħaġa skandaluza. Għanna li sanaraw u li nis komplu jużaw il-pretest ta' krizi finanzjarja biex jkomplu eh, jaħdmu kontra demokrazija. U allura il-banek finanzjarja ħajsiru pupi Ewropej u diġa il-patta stabilta u ekonomika jinsab mizmum u ewet jizom l-ura l-dawk l-Ewropej li għandhom id-doveri li ehm, jileġizlaw. Il-budgets dejjem jibqaw eh, responsabilità tal-gvernijiet nazzjonali. Dak li qegħdin naraw bħalissa huwa li l-Ewropa qed tittallab fisem il-pakkett eh, ekonomiku Aħna nipprotestaw dawn il-miżuri u żgur li li ħajkolna il-ħaddiema jkomplu jipprotestaw fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Jenko Sari għal minuta waħda. Grazzi ħafna, President, grazzi ħafna tal-li tajtni l-kelma. Madwar sentejn ilu, kienem liberalizmu estrem u għalu li l-politika eh, li tiħu li tamil policies huwa biss li li tfixkel is-swieq. Issa aħna qegħdin naraw illi is-sitwazzjoni differenti. Importanti li jkollna dan it-titjib fi supervizjoni finanzjarja huwa importanti ħafna illi aħna ikollna korrezzjoni fl-istatistika li mhix turi realtà. Naħseb huwa importanti il-kelma ir-riforma hija l-iktar kelma importanti. Għal-verità li aħna fil-fatt zviluppajna ruħna permezz ta' din il-kriżi u għanna riżultat konkret ta' fiduċja b'daw il-passi. U dan huwa tmiem il-KHDI. Nixtieq issa nagħti il-kelma li sur Barnier l-ewwel għall-Kummissjoni un mbagħad il-President tal-Kunsill. Grazzi, Signora President, u grazzi ħafna lil kull wieħed u waħda minnkom tal-affarijiet kollha li jettu dwar ir-riżultat kollettiv dwar supervizjoni finanzjarja. Nixtieq niġi lura għal kelma li s-Sinjura Ferrero tkellmet fuqha meta kienet titkellem fuq iċ-ċittadini ċittadini li huma effettwati mill-kri daw il-kriżiet li għaddejjin minnhom f'dak li għandu x'jaqsam ukoll mal-kriżi tal-ambjentali u dik tal-ikel ċittadini jeleġukom u aħna rridu nattu rendikont lejhom. Rridu niżguraw li aħna nurruhom li aħna tallimna mill-lezzjonijiet li tawna dawn il-kriżijiet, irridu nispjegawlhom dan u naħseb illi dan jitħo jorbot ma dak li qalet is sinjur McCarthy li konna supervizjoni dejjem iktar dettaljata li tafas iċ-ċittadini ġew affettwati, politikanti kienu kellhom ċerti aspettativi u aħna rridu nuru bħala Unjoni Ewropea permezz għall istituzzjoni li noffru eh, tweġibiet għal dawn il-problemi. Transazzjonijiet finanzjarji, tassazzjoni tagħhom fuq hija kwistjoni li sar ħafna xogħol fuqhom u saru anka riperkussjonijiet dwarhom naħseb illi nista' ngħid li sur Dikort illi fil-G20 aħna tkellimna dwar soluzzjoni ekwa u ġusta dwar din il-problema u dinja ħaġa li aħna ħansaħħu f'Ottubru allura sur Korsin ma tantx għandek għalfej tistenna ħafna. Naħseb li nista' ngħid l-istess ħaġa. U is-Surrenders jista' jgħidlek illi għatem ħafna xisir għal 27 pajis tal-Unjoni Ewropea biex imbagħad ninkun nistgħu nikkonvinċu l kumplament tad-dinja. U kif qalu kelli moħra din it-taxxa tista' tkun effettiva ħafna. U tista' għandha tkun wiesa kemm jista' jkun U għalhekk aħna rridu r-reġuni kollha tad-dinja biex jidħlu magħna fuq il-mejda dwar dan. U kif qal is-Sur Skinners għal darb'oħra aħna se jkollna din il-comparative table bejn dak li qed jiġi fl-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea mbagħad għandek il-mbagħad għandek iċ-Ċina, għandek l-Afrika u għandek l-Amerika Latin, il-Brażil. il brażil u da kollu jorbot ma dak li għali sur Skinner. Is-sinjura kienem kelli muħra tkellmu dwar governanza. Aħna m'għandniex l-istess liġijiet u dan għax m'għandniex l-istess ekonomiji. Ovvjament, aħna kena din l-istrateġija li għall-ħares kella e, konna nasbu għall-ħares ma tinnexxix. Aħna din nitkellmu fuq governanza tajba u supervizjoni interna u dik esterna u m'għandniex infixklu minn dawn l-attivitajiet ta' diversità dwar supervizjoni ovvjament e, il-Parlament għandu rwol importanti Kien hemm kellim li tkellem dwar ix-xogħol li sar biex noħolqu iktar fiduċja ma' aġenziji. U ovvjament aħna din nitkellmu dwar kredibilità f'dak li għandu samma riski sistematiċi. Issa intom fl-ulju ħattu d-deċiżjoni illi li tipostponu il-vot tal-ewwel qari u grazzi għal dak dik id-deċiżjoni aħna għatanna ftit ħin fil-Kunsill biex inkunu iktar konvinċenti dwar dawn il-kwistjonijiet u jiena naqbel mas sinjura Okoni li jatan li aħna għandna bżonn iktar Ewropa, għandna bżonn iktar regolamentazzjoni, għandna bżonn iktar supervizjoni, għandna bżonn nirrendu l-finanzi tagħna iktar b'saħħithom il għaliex id-dejn li kollna llum ħajkun pis għada. U mhux biżejjed aħna għandna bżonn nappoġġjaw proġett il-proġett ekonomiku dak li jettu intom b'mod konvinċenti u dak li aħna tkellimna fuqu. U li aħna irridu li jkollna din it-taxxa biex kollna suq intern iktar effettiv u biex ikolna itkabbi ta' 2% u dinja xi ħaġa li aħna eh, nistgħu naslu għalija jekk ikolna suq intern iktar b'saħħtu. Dwar il-koordinazzjoni intern din tqajmet minn diversi kelliema sur Barroso se joħroġ bi proġett bi proposta ambizjuża ħafna dwar dan Ovvjament, għandek impetus eh, politiku illi jintom titu toħorġu, għandkom toħorġu bif dak għandu xaqsam ma' koordinament kif ukoll il-torri tal-kontroll, il-radar screen. Waqt illi dejjem nirrispettaw is-sovranità tal-parlamenti tal nazzjonali, jina kont eh, parlamentari eh, f'pajjiżi meta konna qed naħdmu fuq il-budget f'pajjiżi jien dejjem kont nixtieq illi nkun naf x'qed tiġi f'pajjiżi oħra. Aħna għandna metodi differenti imma għandna eh, l-istess anijiet, l-anijiet komuni, l-anijiet aħħarija il-kwistjoni ta' governanza żgur li aħna determinanti dwar dan. Issa nadir kelma l li ħajġi rappreżentat Mr. Reinders. President, Sinjuri, l-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-kellima kollha li laqgħu l-ftejm li nħaqna fuq is-supervizjoni nazzjonali dan huwa xogħol qed nagħmlu konġuntament mal-Parlament, mar rapportez tal-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni kolla ġbidna ħabel wieħed. U kifet dan huwa l-bidu ta' proċess u nixtieq ngħid li din il supervizjoni finanzjarija valur miżjud Din hija l-ewwel talima li xtarna mill-kriżi finanzjarja li kapaċi nażlu b'aktar mod oġġettiv għal dawk in-nies li huma ħatja għal din li huma responsabbli għal din il-supervizjoni sma differenti. Ħafna membri onorevoli talbu li konna supervizjoni ta' tip aktar Ewropea u dan għandu juri l-effettività fuq il-livell Ewropew ta' dan ix-xogħol. Biex bekk nkun nistgħu nimxu u nagħmlu aktar progress. Dan huwa l-ewwel u l-aktar talima importanti li tallimna mill-kriżi finanzjarja. Neħtieġu li konna din dan il-qafas finanzjarju niżguraw li jaħdem sew, insaħħuh pass wara pass u niżguraw li jkun li tkonna supervizjoni tas-sew Ewropea Il-Kummissarju diġa semma dan il-punt ħanaħdmu l-kol flimkien għal darboħra fit trialogu ħanitkellmu dwar il-fondi ta' investiment għal darboħra u naħseb li il-koll irridu naġixxu hawnhekk, il-koll irridu naħdmu naċċettaw li għandna din il-proċedura li diġa minna mal mal-qafas ta' supervizjoni ta' finanzjarja li kienet ta' suċċess. Kien hemm riservi minnaħa tal-Konsil, hemm riservi minnaħa tal-Parlament minħabba ċertu dimensjonijiet ta' investiment fir rigward il-fondi ta' investiment, iżda dan huwa qasam li rridu nimxu l-qoddim fih. Il-Kummissarju Barnier u jien stess rrid ikonna skeda stretta biex bekk ikun hemm idħul fis-seħħ ta' testi ġodda. Nemmen li fil-qasam tal-fondi ta' investiment irridu nagħmlu progress llum wara l ofsenar iżda rridu nkomplu mal-proċeduri li għamilna fil-arkitettura finanzjarja rridu nħarsu l-ċittadini, l-konsumaturi dejjem fil-kuntest ta' numru ta' prodotti jew attivitajiet li qed jiġi żviluppati fil-territorju Ewropew. Issa rridu naraw kif inhu għaddej ix-xogħol, ir-regolamenti, supervizjoni li kienet isemmi Sur Barnier fil rigward il-Konsil ta' l-Ekofin ħekunem hemm tqabbila ta' dak li qed iseħħ bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti u mbagħad ħanistiednu l-President tal-Kummissjoni u anke membri tal-Kumitat Monetarju biex bekk nkun nistgħu nitkellmu kif għaddej ix-xogħol, kif avvanza u mhux biss il kunsell u l-Kummissjoni iżda wkoll il-Parlament. Fit-tmiem dan ix-xahar fl-Unjoni Ewropea ħajkun din l-opportunità li jkollna diskussjoni mal-Parlament anke mal-membri tal-Lekon u naħseb li neħtieġu nkomplu fuq dan ix-xogħol unqablu dak li tiseħ bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. Anke fuq din it-taxxa ta' tranzazzjonijiet finanzjarji rridx noqgħod insemmi aktar fuq il-fondi ta' riżoluzzjoni, sur Barnier ħajoħroġ proposti speċifiċi, ħabbar li diġà ħajkun l-estijaġi d dieħla iżda f'dak li għandu x'jaqsam mat-taxxa ta' tranzazzjonijiet finanzjarji madwar 10 snin ilu taħt il-Presidenza Belġana ta' xar snin ilu jiena diġa kon provajt li din, din tiddaħħal fl-agenda, dibattitu. U dik kienet l-unika unanimità li kellna dak iż-żmien min-naħa tad delegazzjoni Belġana. Iżda din id-darba id-dibattitu tas-sow seħ. Kien hemm l-involviment tal-partit interessati, kien hemm talbit b'saħħithom ħafna l-proposti biex ikun hemm il-bażi għal kalkoli l-użu ta' dħul u anki kien hemm ċertu stati membri li kienu lesti li idea tagħhom jivolvu. U tkellimna anki fuq il-prattikalità tat-testi. Meta nitkellmu dwar it-ħejja l-G20 ma rridux noqogħdu infetqu, rridu nsibu alleati hemmhekk ukoll u nkunu nistgħu naħdmu fl-istess direzzjoni. Nixtieq ninsisti fuq il-fatt li dan ħaj jitkompla b'mod dinamiku naħseb li diġà għandna dibattitu dettaljat fil-Kunsil tal-Ekofin u ħa nerġaw naħdmu fuq dan ix-xogħol u nittama li nagħmlu progress. Dak li għandu x'jaqsam ma' l-użu ta' dħul aħna ħanipruvaw insolvu l-kriżijiet iżda mhux permessa ta' din it-taxxa fir rigward spekulazzjoni hemm min kienet jgħid li rridu nżidu l-fondi iżda użajna l-flejjes l-ewwel net biex niġildu kontra tibdil fil-klima, imbagħad fir rigward l-iżvilupp u anki fir rigward in-nuqqasijiet tal-budget. Il-xogħol huwa diffiċli ħafna għadna ma ħnaqniex bil. Iżda il-semestru Ewropew huwa biss pass wieħed fid-direzzjoni tajba. Għandna l-linji gwida, mbagħad irid ikollna dibattitu fost il-stati membri differenti, rridu naraw jekk dan nistgħux nestenduh u skont id-dispożizzjoni ta' trattat l-istati membri li huma parti mid-żona euro rridu jiddaħlu u rridu nimxu lej konverġenza makroekonomika biex insaħħu l-budgets. Jien nixtieq infakkarkom li l-patt li fl flimkien huwa il-patt ta' stabilta' u tkabbir. Ma rridux ninsaw id-dibattitu ta' tkabbir dwar l-impigi, dwar il-politiki soċjambientali rridu nitkellmu dwarhom fl-Ewropa għaliex id-dibattitu tagħna mhux biss wieħed dwar li nerġa' jkollna bilanċ budgetarju, Rridu ndaħlu il-kwalità tal-budgets. Mhux biss li jkollna bilanċ, iżda li nipromovu t kabbir li nkatru x-xogħol li nsaħħu il-sem soċjali u anki li jkun hemm l-involviment tagħna fil-ġlida kontra tibdil fil-klima. F'dawn l-anijiet kollha li qed nippruvaw niksbu l-Presidenza Belġana lesta li tagħmel progress fuq dawn il-punti kollha u ħanibdew ix-xogħlijiet diġà minnhom wara l-offsenar fir-rigward il-fondi ta' investiment. Grazzi dan item dan id-dibattitu nixtieq nirringrazzja l-kellima kollha u issa ngħaddu għall-punt li jbnis fuq l-aġenda. Skont l-agenda għanna rakkomandazzjoni għattina qari tal-rapport tal-Elizabeth Jegle